mit-23 ta' april ġifiri skont l-artiklu 4 paragrafu 1 tar-regoli ta' proċedura tagħna aħna ħanieħdu nota li għandna post vojt mid-data li jina d-dikem ħabbart u ħan komunikaw mal-autorita kompetenti ħalli ngħidula dwar dan il-fatt. It-tieni aħbar li għandix ngħidilkom hija li fil-21 ta' April il-Kumitat tal-Affarijiet Legali għamlu evalwazzjoni tal-kredenzjali ta' Sur Battista u rrakkomandaw li l-mandat tagħhom ħajkun validu. Ġifieri jekk m'għandkomx oġġezzjoni, nisseb nista' napprova dawn iż-żewġ aħbarijiet aħna ħan diskutu fl-agenda tal-lejla il-rapport tas sur Crowley dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet li huma marbuta ma' dawn id-drittijiet ġifir l-ewwel ngħaddu mill-ewwel għas-Sur Crowley għal erba' minuti. Grazzi ħafna Sur President, nixtieq nilqa' lill-Kummissarju Mekrivi fil-Kamra u nixtieq nirringrazzja wkoll kollegi kollha li huma preżenti hawnhekk il-lejla. L-istanzjoni ta' drittijiet tal-awtur u din it-tip ta' protezzjoni dej kienet hija biċċa xogħol li ilha